fatt fl-emozzjonijiet tiegħi illi nitkellem eh, ma' din il-Kamra. Kien diffiċli li nara tluq tar Renju Unit bħala persuna Irlandiża hawnhekk. U eh, nixtieq li kontaw f'ċirkustanzi differenti, però eh, dan huwa l-om kontributi għaj fuq Brexit. u jiena lek ġejt uh, propju hawnhekk biex naħdem. Aħna qegħdin fi stadju delikat tal-proċedimenti u m'hemmx eżempju fl-istorja fejn uh, partijiet ta' negozjati qed jippruvaw jimponu eh, ostakli fil-kummerċ u allura eh, ma nafx fej il-gvern eh, Britanniku issu sorpriż b'dak li qed jiġri fin-negozjati tal-kummerċ wara kollox eh, kien ir-Renju Unit li wkoll kien parti kruċjali mill-twaqif tal-sistema tal-kummerċ hawnhekk. Ġifiri importanti li naħdmu mar-Renju Unit u ma noqdux ngħidu li għandna nikkastigawhom fil-qasam tal-kummerċ. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Vilimski. Grazzi. Sinjuri, nishtiq nieħu din l-opportunità issa illi l-MPs Britanniċi madom xawnek biex nawgura ir-Renju Unit eh, suċċess għal din l-indipendenza ġdida illi għandhom. Mux sejb għad jiddeċidi Brussell l jom Londra se tiddeċidi. Issa, forsi toġobkom dil ħaġa forsi ma toġobkomx, imma l-fatt u li dan huwa il-bażi għal deċiżjoni ta' maġġoranza. U uh, l-elezzjonijiet ġenerali tal-Renju Unitu rew li d-deċiżjoni tal-maġġoranza fil-fatt kienet valida ħadd ma rid jibdilha ftit li jibdlu anzi. Rridu nassiguraw illi relazzjoni tkun waħda ta' ħbiberija u flessibilità. Inkella se noqogħdu nimponu ħafna regolamenti fuq ir-Renju Unit u mbagħad joqogħdu jgħidilna le u mbagħad huma jibdew jaħdmu l-Amerika u dan ikun ta' żvantaġġ għall-Ewropa u għall impjiegi Ewropej ukoll. Jiġifieri importanti li naħdmu flessibilità u biħbiberija mar-Renju Unit. Issa l-Onorevol Ferreira. President, grazzi l-qafas għal relazzjonijiet funuri ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit se jiddependi ħafna fuq in-negozjati Irridu naraw li servizzi pubbliċi jinbidlu fassi. Hemm bżonn li aħna insaħħu l-affarijiet tajbin li għandna u l-ftehim għandu jirrispetta sovranità tal-pajjiżi kollha u anki drittijiet tal-immigranti. Iċ-ċittadini jridu ikunu fil-qalba ta' dan kollha fl-ebda ċirkostanza manna nħallu iċ-ċittadini jisofru. Aħna għanna nissalvagwardjaw l-interessi tagħna. Thank you very much, Madam President. L-Onorevoli eh, Mirisan, Jekk joġobkom komplu waħdmu għall-istituzzjonijiet Ewropej. Kollegi, eja nisħa. Il-Brexit kienet għatta s-soċjetà tar renju Unit, kienet edha e, xekkel x xogħol kollu hemmhekk u kellha bżonn żewġ elezzjonijiet bikrin biex namlu dan. Imma aħna fil-Parlament Ewropew ħdimna b'mod professjonali ħafna u e, dejna l-missjoni tagħna. Nirringrazzja lil kulħadd li eh, ingħaqad flimkien. Issa se nagħmlu hawnhekk il-prijorità tal-ewwel i li nagħtu ċertezza lill-studenti l bdiewa eh, dwar ir-relazzjoni futura. Il-lan u li konna relazzjoni mill-viċin kemm jista' jkun imma l-istrumenti huma ċari il-prinċipju hija temmek nirrispettaw ir-regoli u dan għandu jkun konformi mal-mandat tal-lum tal-Parlament Ewropew għax bekk biss nistgħu napprovaw fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli insir għal minuta mill-SND. Sinjura President, Brexit hija kapitlu eh, ta' dwejja fl-istorja. Għanna bżon aktar kooperazzjoni mux inqas. Ek biss ikonna stabilta u paċi fil-kontinent tagħna. Kontinent fej darba kienaw ħafna gwerer fih ukoll. Imissa li l-forzi nazzjonali tar renju Unit kisbu il-ħolma tagħhom importanti li nemnu fil-kooperazzjoni u konna ftehim li l-ewwel poġġi fih il-futur. Ftejim li ħalli kummerċ tajjeb imma fl-istess ħin jappoġġa is-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea jipproteġi s-sistema legali tal-Unjoni u wkoll jilħaq mal-politika ambjentali u dik ta' klima tal-Unjoni. U naturalment jirrispetta wkoll id-drittijiet fundamentali tal-libertà. Boris Johnson ma jistax ikollu kollox eh, ħafna eh, mill-idea tiegħu diġà ħolqu ħafna problemi. Issa, jekk irid ftehim ta' kummerċ sura tan nies, irid jara x'se jagħmel u jirrispetta r-regoli tagħna ukoll. Aħna kif edna e, għalina din mhix tislima kompluta, imma nixtiequ li jkollna futur fejn inkunu nistgħu naħdmu flimkien xorta waħda. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Sofi Intveld, minuta, Sinjura Aħna smajna klim ibes ħafna biex nassiguraw li jkun hemm livell indaqs għal kulħadd u ma naqsux l-istandards Ewropej tagħna, pereżempju qed nitkellmu fuq sikurezza tal-ikel jew nkella l-istandards ambjentali, ma nispera li tim ta' negozjati se jkun b'saħħtu wkoll meta nitkellmu fuq l-istandards tal-protezzjoni tad-dejta għax jiena nkwetata illi nara per eżempju din deċiżjoni ta' adekwatezza minħa tal-Kummissjoni meta il-Gvern tar-Renju Unit ikollu wkoll id-dejta tagħna eh, fidejh din se tafetwa wkoll Schengen Database. Issa balla li niddiskutu il relazzjoni futura ejja ma ninsewx dak li qbilna fuq sissa jiġifieri id-drittijiet taċ ċittadini jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni biex ta sigura illi id-drittijiet ta' 3.5 miljun fir-Renju Unit u dawk tal-Unjoni jkunu sikuri mhux biss fuq il-karta manki fil-prattika. Következő hozzászóló. Buħajt képviselő. Grazie ħafna, issa l-onorevoli Buħajt għal-minuta. President, Sinjuri, aħna hawnhekk fil-plenarja naraw li nalfusna bħala rappresentanti speċjalment jiena fil-grupp tiegħi e, li qed nirrappreżentaw idejat li ma tantx ikunu faċli. edna seġġib il-Brexit imma dak li hu diffiċli ħafna llum u li nirrikonoxxu proċess demokratiku, proċess demokratiku li sar fir-Renju Unit naċċettaw il-Renju Unit bħala msieħeb eku u natu u koll opportunità ta' FTA ġdid u possibilità ġdida li nibnu dawn ir-rabtiet permezz ta' negozjati. Irridu naraw renju Unit bħala msieħeb ġdid li se naħdmu miegħu. Grazzi l-Onorevoli Bilamija l-Minuta. Grazzi ħafna, Signor President, nafu l-koll il-relazzjoni se jkun hemm bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea u di se tkun deċiżiva f'ħafna setturi, ħafna affarijiet diġà ntqalu affarijiet importanti ma nixtieq nmur lura għal ħaġa fondamentali is-sajt. Nafu illi is-sajt fid-diskussjoni fid-dibattitu mar Renju Unit kienet sfida essenzjali li ħarġet mill-Brexit, issa nistgħu nitilfu kollox jekk is-sajt ikun separat minn negozjati globali mal-Britanniċi u jiena kuntent ħafna illi minħabba l-ħidma enerġetika tas subbaħnie Barnier sajt sajt kien eh, inkluż fin-negozjati biex hekk ikun hemm ftehim globali ġenerali li tinkludi din id-dimensjoni x'hekk ma jkunniex ftehim fuq is-sajt jistgħu jkollna diżastru ekonomiku kif ukoll ekoloġiku. Għandna bżonn politika komuni tas-sajt biex eh, nsalvagwardaw l-ispeċijiet u dan l-aspett huwa fondamentali għall futur ta' pajjiżna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Mose għall minuta l-SND. Grazzi lan eh, bin-negozjati ta' hawnhekk u li jkollna FTA ambizzjuż bejn żewġ eh, partijiet allejati b'saħħithom l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Dan huwa lan u naħseb li din hija xi ħaġa ċara. Però irridu nkunu ċari ħafna wkoll fid-domanda tagħna lejn ir-Renju Unit. Ma rridux indajfu il-protezzjoni tal-ħaddiema ma nistgħux insaqsuhom biex eh, inaqsu it-taxxi tagħhom jew iżidu l-għajnuna statali. Jiġifieri hemm bżonn ngħidu li rridu kompetizzjoni ġodda u livell ġusta u livell indaqsa l kulħadd. La darba nkunu wedna dan kollu huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea wkoll li jkollna ftehim Ma nix noqdu ninkwetaw issa li ġrat il-Brexit, eh, irridu nsibu soluzzjonijiet ħalli bekk eh, nassiguraw ukoll li per eżempju eh, s-sajjida tal-Unjoni jkunu jistgħu wkoll jibqgħu jistadu fl-ibħra tar-Renju Unit. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Rangel għal-Minuta għal-PPE. Grazzi, President. Insellem il-Presidenza Kroata u Sur Banje, però nixtieq nitkellem fuq żewġ punti illi forsi ma sħaqniex fuqhom biżżejjed. Huwa vitali f'kull ċirkustanzi li jkun hemm tħassib ta' sigurtà li jkun gvernat eh, minn dak li se nagħmlu wkoll mar-Renju Unit. Il-kooperazzjoni mar-Renju Unit eh, hija xi ħaġa importanti ħafna. X'se jiġri eh, fi qasam tat-terrorizmu jekk mhux se naqblu pereżempju. Jiena naħseb illi huwa importanti immens illi nestendu l ftehim tagħna wkoll għad-difiża Eja naraw ġara fl-Iran per eżempju biex nirrikonoxxu il renju Unit eh, huwa aktar viċin il fużjoni tal-Ewropa minn eh, kwalunkwe pajjiż ieħor u allura kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà hija xi ħaġa importanti u rridu naħdmu flimkien fuqha. Grazzi l-Onorevoli Aguilar għal minut. Senta. Grazzi ħafna President Su Inti naf li huwa negozjatur tajjeb ħafna u se jkollna ftehim tajjeb ħafna. L-ewwel net hemm bżonn li jkun hemm ftehim kif qal Juan Fernando Lopez Aguilar il-kollega tiegħna bżonn ftehim minn qabel U mit tieni net għandna bżonn dan il-ftehim ikun ambizzjuż mar-Renju Unit u li jiddefendi l-interessi tas-settur tal-agrikoltura, tal-ikel, tal-Unjoni Ewropea b'standards ta' kwalità. Wieħed mill-aspetti tal-mandat tan-negozjati diġà qalu l kollegi huwa s-sajt għalina wkoll aħna nafu lkoll anki għal dak li huwa kif għall ministru ta' Franza, hemm bżonn ikun hemm ftehim qabel l-ewwel ta' Lulju, ftehim biex ikun hemm responsabilità ta' taksu quotas. U aħna ma rridux li s-sajjeda tagħna iż-żar iħossuhom li mhumiex eh, eh, difiżi u għalhekk fuq ġibilta wkoll dan huwa punt importanti ħafna għal pajjiżi kif ukoll għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. u l-Europa. Grazzi, l-Onorevoli Niedermeyer għal minuta mill-PPE. Grazzi ħafna, Sinjora President, grazzi ħafna lill-Kummissjoni u l-Michel Barnier għax-xogħol eċċellenti li jagħmlu u grazzi wkoll il-dawk li jabbozzaw ir-riżoluzzjoni tal-Parlament hija riżoluzzjoni tajba ħafna. U dibattitu kien tajjeb ukoll fl-aħħar mill-aħħar idna kollox se nisħaq ftit punti il-libertà tmur flimkien mal-ġustizja ma nistawx eh, u eh, nifirduhom u l-istess id-drittijiet u eh, aħna għanna żewġ limiti f'dan il-qasam. Hemm ħafna red lines minn ħata Renju Unit u għandna ftit ħin ukoll madana kollu rridu nippruvaw namlu l-aħjar li nistaw u għanna nimxu ma' żewġ prinċipji. Ma nistawx inċedu il-prinċipji tagħna xi prinċipju importanti ħafna lina u l-imsieħba tagħna. U t tieni ħaġa eh, i minnaħa tal kunsel iż-żmien qasir irridu nkunu flessibbli biex ikun l-aħjar riżultati għall-Ewropej kollha. Grazzi. Issa il-kellim li jmiss l-Onorevol Daniel Sena l-Minuta għal-SND. Grazzi tal-tajħi il-kelma. Huwa importanti li n-negozjati jiġru skont prinċipji ċari. Irridu ninnegozjaw bħala unjoni biex nibdew, ma nitlux fuq negozjati bilaterali. Issa, kull tip ta' aċċess għas-suq waħdini għandu jkun milħuq ukoll b'rekwiżiti. Il-kompetizzjoni għandha tkun indaqsa għal kulħadd Eh, l-arena ta' trasport nistgħu nużawha bħala eżempju irridu nkomplu eh, it-trasport bejn l-Unjoni u Renju Unit jekk ma naqblux se jkollna diżastru għatnej li aħna. Però rridu eh, nżommu f'moħħna li r Renju Unit m'għadix membru ġifiri it-trasport għandu jirrispetta r regoli tagħna eh, bejn dawn eh, iż-żewġ entitajiet. Grazzi l-Onorevoli Peters. Għal PPE, grazzi President kollegi, il-Brexit huwa fatt u l-pass li jmiss u ftehim ta' assoċjazzjoni ġdid mar-Renju Unit, il-Gvern Britanniku irrid jagħmel dan il-ftehim fit-tmien xhur inkella se jkollna hard Brexit Dan ifisser illi il-Belġju tirriskja 14,000 impjieg. Però huwa impossibbli illi Ikollna ftejm komplut sal-aħar tas-sena. L-ewwel iridu niffukaw fuq l-importanti, ġifieri il-qasam tas-sajt biex inkomplu nistadu fl-ibħra hemmhekk. Imbagħad irridu nieħdu ħsieb is-settur farmaceutiku li għandu bżonn sigurtà u għandna bżonn ftehim ukoll fuq kooperazzjoni fuq id-difisa u l-ġustizzja. Renju Unit dejjem se jibqa' viċinat mill-qrib tagħna. képviselőtársunk az Európai Néppártból. Grazie ħafna. L-Onorevoli Milan Monne. Jiena nixtieq nagħmel, President, punt importanti ħafna, is-sajt għall-aċċess reċiproku għall libra tas sajt li huwa neċessarju ħafna kif irrikonoxxa wkoll is-Sur Barnier huwa neċessarju kif qalu oħrajn illi s-sajjeda Ewropej jibqgħu iżommu aċċess għall-libħa tar-Renju Unit. Huma importanti ħafna il komunitajiet tas sajjeda li huma milqutin minn din il-kwistjoni u mbagħad għandna bżonn nissalvagwardaw il-konsumaturi tagħna x'dan huwa l-iktar suq eh, kbir għas sajjeda Brittaniċi u għalhekk dawn huma interessi rispettivi reċiproċi. Għandna bżonn nżommu sod fid-difiża tagħna għax dan imur ferm lilin minn dak li ħsibna qabel kif qal sur Barnier. Għalhekk kull ftehim li jżomm aċċess għall-libra Britanniċi hija kundizzjoni biex ikollna ftehim ta' kummerċ ħieles. Nittama li dan il-punt ikun ċar daqs il-kristall fil-mandat tan negozjati permezz tar riżoluzzjoni tal-Parlament illi jilqa fil-paragrafu 24 dan l-aspett. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa se ngħaddu għall proċedura tal-catch DI. Għanna 11 il-membru li jixtiequ jitkellmu se nagħlaq il-lista issa, però dan ifisser illi kulħadd se jkun jista' jitkellem. Jibda Sur Lopez Akoja. Sur Barnier, il-koma dejjin tliet snin biex ma jkunx hemm Brexit mingħajr ftehim u wissalna biss tlet xhur biex ikollna xenarju mimli tensjoni wkoll biex nilħqu għal ftehim u għalhekk għandna bżonn nkunu maqodin hemm hemm bżonn ta' rispett reċiproku ta' standards Ewropew mar-Renju Unit barra wkoll mix-Schengen barra mill-Unjoni Ewropea pajjiż terz huwa importanti li niżguraw li jkun hemm dan il-ftehim biex hekk ma jkunx hemm tax haven fuq l-adba tagħna, pereżempju f'Ġibilterra, biex ma jkunx hemm każijiet ta' frodi, ħassil tal-flus, kontrabandu u biex nigarantixxu wkoll l-inklużjoni tal-ftehim u t-trattament ġifiri tal-moviment ħieles ta' nies tal-ġudikatura, tal-pulizija u l-protezzjoni tad-dejta biex hekk nevitaw li ma jkunx hemm skandlu ieħor bħall ksur tar regoli Ewropej ta' protezzjoni tad-dejta fis-sistema ta' informazzjoni ta' spazju Schengen. Dan huwa punt tant importanti u għandna bżonn ukoll naraw fil- kif għalmen il-President tal-Libe eh, referenza għal dan l-aspett. Meggines Grazie ħafna, il-kellim li mis ja Signora McGuinness, grazie President Michel Barnier biex nuża eh, il-frazi tijak izmin għaddej naraw li kena tlet snin ta' eh, tortura fit ċuri sar ridu namlu ħafna iktar u eh, nieħdu ħsieb id-dettal. Għandna bżonn livell indaqsa l kulħadd, għanna bżon eh, relazzjoni tajba mar-Renju Unit u nisper li relazzjoni il-negozjati eh, jimxu tajjeb se jkun hemm gvern ġdid fl-Irlanda wara l-elezzjoni u nisperaw li eh, l-gvern jieħu postu malajr kemm jista' jkun għax hemm ħafna xogħol. Jiena nisperaw ukoll li nistgħu nibnu fuq xogħol tajjeb illi diġà sar minn ħafna ministri Ewropej. Aħna enna biex ikonna wkoll il-protokoll tal-Irlanda u għaxar xhur u qasir wis il-Parlament eh, eh, se jara x'qed ikun ser isir taħt it-tmexxija ta' David McAllister. Grazzi ħafna. Issa il-kelim li mis xi kultant jgħat qiegħed fuq pjaneta oħra jgħid is-Sur Wallace. Ma nix nħallu l-Renju Unit isir tax haven. Bħalissa l-Afrika ta' taħt is-Sahara eh, titlef ħafna f'kapital eh, u tirbaħ ukoll imbagħad midjun li hemm. U l-istess qed jiġi f'Londra, Renju Unit spiċċa tax haven. Jiena ma nifhimx kif qed naħsbu prassi mhux ġusti tal-kummerċ pereżempju. Ejja ngħidu l-verità. L-FTAs fil-fat edin joqtlu il-bdewa n-nies indiġeni li qed jippruvaw jaqlaw xieklu. Meta sen waqfqu dan kollu. Il-Brexit għandha tkun opportunità biex naslu f'sistema fej il-kapitalizmu jidħol fl-ekonomiji lokali u mhux jimxi uh, mad-dinja kollha askapitu taċ ċittadini dinjin kollha. Grazzi issa l-Onorvi De Gresku. Grazzi ħafna President Ovvjament ftehim mar-Renju Unit huwa fl-interess tagħna ma kif ukoll fl-interess tar-Renju Unit. Għandna bżonn negozjaw id-dettalji kollha fis-sem ċittadini tagħna protezzjoni tad-dejta, innovazzjoni, regoli Ewropej, skambju kummerċjali, imma għandna bżonn nikkonsidraw ukoll il-fatt li għandna bżonn sħubija ta' dimensjoni oħra difiża protezzjoni tad drittijiet ta' Ewropej illi jaħdmu jew jgħixu fir-Renju Unit u aċċess forsi għal xi programmi Ewropej jekk aħna rridu hekk u jekk huma jridu hekk għaliex le. U għalhekk eh, bin-negozjatur uh, eh, Surbanje huwa kapaċi ħafna illi imexxi f'dawn in-negozjati ħdimt miegħu u hekk ikonna sħubija strateġika malajr biex hekk dawn l-elementi jkunu eh, garantiti kollha. Grazzi ħafna, il-kelim li jmiss issa huwa Tamak. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi, Signora President. Grazzi, Subanje. Is-sitwazzjoni attwali għana ma xtaqniex, ma xtaqniex li tħalli l-Unjoni Ewropea r-Renju Unit imma qegħdin f'din is-sitwazzjoni issa li għandna bżonn niġestuha. U għalhekk insaqsi ħaġa importanti li nirfjutaw kull kundizzjoni li ma tkunx aċċettabbli li tkun mitluba minnha. Kwistjonijiet assurdi illi l-Gvern tar renju Unit ikun irid jiddiskuti magħna għandna bżonn nżommu tliet elementi importanti f'moħħna għal dawk il-Britanniċi ma xtaqux illi renju Unit jħalli l-Unjoni Ewropea u mbagħad naħsbu għal fatt illi hemm 5 miljuni Ewropej fir-Renju Unit u hemm iktar minn u għalhekk għandna bżonn ħarsu anki l britanniċi li qegħdin fil-Unjoni Ewropea u l-azzjoni tagħna hemm bżonn tkun fil-perspettiva illi xi darba r-Renju Unit se lura fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Il-kelim li jmiss. Grazzi ħafna President. Qegħdin ngħidu fil-Polonja illi flimkien dejjem naslu biex nagħmlu ferm iktar u għalhekk flimkien ma' qudin għandna bżonn illi nixtu l-ilma fuq dan in-nar tal-Brexit ah, fl-interess ta' kulħadd. Nixtieq nindirizza mistoqsija lill kummissarju għax il-Brexit ma kienx biex naslu għas sitwazzjoni li kellna qabel se nikkooperaw flimkien, se nimxu l-qoddim flimkien, se nħarsu lejn il-futur. Imma hemm element li interessa lili u liċ ċittadini Ewropej kollha s-sigurtà. Tista' tgħidilna kemm tgħin żejda tidħol iktar f'dettall fuq is-sigurtà interna teżisti teddida għalik f'dan il-qasam għalina dan huwa punt so importanti. Kasi hozzászólunk uh, Deli Claire Grazzi ħafna. Aħna dejjem kellna storja marbuta ħafna mar-Renju Unit. Eh, mhux kollox kien sew ma dik xi ħaġa oħra nisperaw li il-relazzjoni tibqa u għanna naraw kooperazzjoni. Signora von der Leyen għalet li hemm bżonn li jkun hemm regoli biex ikonna ġustizzja fin-negozju, imma ġustizzja għal min għaliex xek ir-regoli jibqgħu jkunu favorevoli għal kooperazzjonijiet kbar u intraprizi l-kbar, allura ċittadini se jibqgħu lura U għalek eh, kena l-Brexit fil-verita, tim tal-Leo Varadkas ekkiseb eh, eh, Ek għamel u kol fl-Irlanda, din kienet riġezzjoni għan neoliberalizmu. Irridu nqisu wkoll is-sitwazzjoni tal-professjonijiet mediċi u naħdmu flimkien biex ikollna progress. Jiena naqbel ukoll ma dak li għalu l-kollegi fuq il-protezzjoni ta' data u l-ksur li kien hemm ukoll u eh, natu kasu ukoll il-Black Friday Agreement. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Jodenov. Uważajmy gospodin Barnier, госпожо председател. Sur Barnier, eh, President bejnietna u bejn ir-Renju Unit aħna hawnhekk qegħdin nibdew illi jkollna l-ewwel problemi. U għanna u koll eh, dawn i negozjati għal-FTAs, pero dawn għandhomx ikollhom impatt fuq ix-xogħol tagħna u d-difiża ta' politika. Irridu insaħħu l-kooperazzjoni tagħna ma' NATO għax eh, bekk biss ikollna garanzija għas-sigurtà globali u dik Ewropea għanna bżon nkunu f-situazzjoni fejn nkunu nistaw nikkoordinaw ir-relazzjoni mar-Renju Unit eh, fil-qasam tal-politika barranija għanna nifukaw fuq il-konflitti bħal pereżempju eżempju Russja, l-Iran, it terrorizmu u s-sitwazzjoni wkoll e, turina illi hemm possibiltajiet għal kooperazzjoni aħjar bejn ir-Renju Unit e, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Uh, Grazzi ħafna, President s Velko Britanju. Musimis. Mela, is-sur Hazel, għall-SND, meta naraw il-rabtiet ma mar-Renju Unit għandna bżonn in eh, nażlu l-kwistjonijiet l-iktar importanti u naħseb f'dan il-livell qoli ta' relazzjonijiet tagħna hemm ta' ftejim kummerċali ta' kummerċjali ta' kummerċ ħieles. Imma għandna bżonn nikonna fiduċa reċiproka dinja ħaġa l-iktar importanti. Għandna bżonn nistabbilixxu il-prioritajiet ta' politika barranija ma jkunx hemm dumping, ovvjament hemm bżonn ta' livell ta' fiduċja biex hekk ikollna kummerċ mingħajr X'kir? imma kwistjonijiet pereżempju bħal għajnuna tal-istat għandna bżonn inkunu attenti ħafna ir-Renju Unit ma tistax tkun ikollha livelli ambjentali iktar baxxi minn tagħna, ma tistax tiżvija minnhom u għalhekk għandna bżonn inħarsu d drittijiet taċ ċittadini tagħna fir-Renju Unit biex huma jistgħu joqogħdu hemm, jistudjaw hemm, jaħdmu hemm, għandhom bżonn jgħixu kif qed jgħixu issa. Issa eh, ngħaddi l-kelma lill-Onorevol lill-Sur Barnier. Iva, jekk jogħġbok, grazzi ħafna, imislilek issa. Sur Barnier. Grazzi ħafna, Signora President. Signuri deputati, onorevoli ministri, fl-okkażjoni tal-aħħar sessjoni tagħkom Brussell, Ursula von der Leyen għamlet referenza għal din is-sessjoni ta' emozzjoni fejn għattu saħħa lill kollegi tagħkom Britanniċi u fil-bidu ta' din is-sessjoni nixtieq nilqa' il-kollegi l ġodda u ngħidulhom li aħna disponibbli dejjem. Nixtieq ukoll nibda billi nirringrazzjakom għall fiduċja li urejtu fija li ovvjament eh, tolqotni ħafna u t-tim tiegħi tal-Kummissjoni Ewropea, it-tim tagħkom tan-negozjati, nixtieq ukoll nirringrazzjakom għall kontenut tar riżoluzzjoni tagħkom illi hemm sejsa fuq prinċipji valuri, pożizzjonijiet. Il-negozjatur tagħkom għandu bżonn u se jkollu bżonn fix-xhur li ġejjin ta' din id-determinazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni biex ikun mejjun f'dawn in negozjati diffiċli. Uh, Mary McGuinness għadha kemm qalet the clock is ticking il-ħinet jafas nixtieq infakkar fuq dan is-suġġett illi il-żmien ta' transizzjoni dan il-perjodu li huwa fissat fit-trattat tal-irtirar huwa perjodu limitat jista' jkun estis sal sena sentejn skont ftehim reċiproku jekk mhux se jiġi estis bħalma naħsbu ir-Renju Unit se jħalli il-31 ta' Deċembru ta' din is-sena is-suq eh, waħdini u l-Unjoni Doganali din hija għażla ifissat mill-Prim Ministru Britanniku mhux min-naħa tagħna. U għalhekk kulħadd hemm bżonn li jifhem li eh, din hija restrizzjoni li qabel ir-Renju Uniti ħalli l-Unjoni Doganali u s-suq waħdini huwa jaskadenza eh, magħżula mill-Prim Ministru Britanniku ma hemm konsegwenzi kulħadd għandu bżonn jerfa' r-responsabbiltajiet dawn il-konsegwenzi minħabba din l-iskadenza mhux aħna imponejnija matul in-negozjati. Imma dan ifisser ukoll ħaġa oħra għax aħna maħniex qegħdin f'negozjati kummerċjali qed nitkellem mill-perspettiva tal-kummerċ pas-soltu. Meta aħna ninegozjaw mal-Kanada jew mal-Ġappun, għana nipprovaw naqirbu kemm nista' jkun nagħmlu konverġenza, naħdmu lejn konverġenza. Xi wħud jaħsbu li din il-konverġenza mhux biżżejjed imma naslu Jekk ma naslux għal ftima dawn il-pajjiżi, nieħdu ftit iktar żmien. Natu li nanfusna iktar eh, żmien eh, għal Kanada seba' snin u waqt li nistennew biex naslu għal ftehim ikun hemm l-status quo għal żewġ partijiet involuti. Sinjuri deputati naxtieq infakkar fil-każ preċiż li qegħdin fiħissa mhux se jkun l-status quo jekk aħna ma konniex tejjim sal-31 ta' Diċembru fuq il-kummerċ mhuwiex l-status quo għax dik il-ġurnata kif għażel il-Prim Ministru tar-Renju Unit u mhux iktar tard 31 ta' Diċembru, ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Doganali u mis-suq uniku u imur lura eh, fil-kas tal-WTO dan ifisser illi apparti l-kontrolli li aħna se nagħmlu jekk jew hekk minħabba l-Brexit fuq il-prodotti kollha illi se jiġu mir-Renju Unit bħalma nagħmlu fuq il-prodotti li jiġu minn pajjiżi terzi u li jidħlu fis-suq eh, waħdini biex hekk inħarsu l-konsumaturi u l-kumpanniji tagħna u apparti dawn il-kontrolli li huma neċessarji se jkun hemm ukoll dan il-każ preċiż jekk ikun hemm falliment jekk ma jkunx hemm ftehim, ikun hemm ukoll kwotas u tariffi fuq il-prodotti kollha Brittaniċi. Din hija l-konsekwenza jekk ma naslux għal ftehim b'din skadenza magħżula mill-Prim Ministru tar-Renju Unit. Sinjuri, l-gruppi kollha tagħkom għamlu appell għal relazzjonijiet b'saħħithom eh, skont l-istorja komuni tagħna u aħna jiena nista' ninsa din l-istorja komuni tagħna u din is-solidarjetà tar-Renju Unit mod partikolari fis-sijat l-iktar eh, imdalmin tas seklu li għadda Ovvjament, Philip Lamberts qal li meta naraw il-ġeografija hemm bżonn ta' relazzjoni li waħda neċessarja meta nkejlu l-interessi ekonomiċi kif ukoll l-isfidi klimatiċi jew l-isfidi tas-sigurtà. Imma relazzjonijiet luċida u eżiġenti meta nissimgħu kif jirat nagħmel b'attenzjoni kbira ċerti diskorsi ġejjin mir-Renju Unit attwalment fuq l-użu illi se natkellem hawnhekk bil-kondizzjonali, ovvjament, li jkunu forsi se jsiru fil-ħila ta' diverġenza regolamentarja il renju Unit xtaqet tikseb permezz tal-Brexit. Din ir-relazzjoni b'saħħitha ambizzjuża luċida eżiġenti kif kont qed ngħid huwa l-ispirtu li jiggwida l kummissjoni Ewropea kif qalet il-President Ursula von der Leyen u dak li hemm fil-proposta ta' mandat qudiemkom li l kunsill qed jiddiskuti u nittama li jiġi approvat il-25 ta' frar. Negozjati, sinjuri, ma' msieħeb u hawnhekk ngħid dak li qal Barry Andrews illi hemm bżonn illi jifhem u ngħidu dan b'mod kajman imma b'ċerta determinazzjoni illi l-aċċess għad-data kif qalet ukoll is-Sinjura Intveld. Iva, Sinjura Intveld qed nirrispondi għall mistoqsija tiegħek. L-ekwivalenza s servizzi finanzjarji kif qalet Danuta Hebner u nirrepeti l ftuħ tas-swieq tagħna l-aċċess għad-data, l-ekwivalenza l-ekwivalenzi anzi għas servizzi finanzjarji se jkunu proporzjonali skont l-impenn li nieħdu flimkien biex nirrispettaw tas-sew trattament indaqsa l kulħadd, koerenza regolamentarja f'ċerti oqsma, il-protezzjoni taċ ċittadini kif ukoll u nippermetti li hawnhekk inżid l finanzjarja tal-kontinent tagħna u taż-żona euro. Nixtieq malar malar nirrispondi għal xi eh, punti preċiżi. Eh, Gerbuġwa tkellem fuq il-kwistjoni tal-kooperazzjoni speċjalment fuq l-enerġija fil-Baħar tat Tramuntana u hawnhekk eh, viċi President Timmermans jiena se nitkellem miegħu illum. Ovvjament subbu xwa aħna nixtiequ kooperazzjoni mar-Renju Unit f'din dan ir-reġjun tal-Baħar tat Tramuntana. Jiġifieri din il-kooperazzjoni jagħmel parti mill-abbozz ta' mandat tagħna, imma l-Brexit għandu wkoll konsegwenzi loġiċi u mekkaniċi mhumiex iktar fl-Unjoni Ewropea għalhekk il-qafas ta' kooperazzjoni bżonn jiġi rivedut ħaġa loġika. Ir-Renju Unit mhux se jipparteċipa iktar fl-istanzi l-Unjoni Ewropea għax hekk ried għażla tiegħu ta' dan il-pajjiż u lek sur biex bżonn insibu mezzi alternattivi ta' kooperazzjoni aħna se nfittxuhom. Issa Paolo Rangel tkellem u anki s-sur Lopez Aguilar tkellem kif ukoll is-sur Tranxa tkellmu fuq is-sigurtà interna u esterna. Ukoll tidher is-sigurtà fil-mandat tagħna tan-negozjati fuq is-sigurtà interna u esterna kooperazzjoni ta' stradizzjoni, Europol, Eurojust, l-AML, il-direttiva kontra ħassi tal-fus, il-PNR, hemm ħafna affarijiet li jidħlu f'dan il-mandat għall protezzjoni tas-sigurtà taċ ċittadini tagħna. Imma s-sur Aleksandrov titkellem issa fuq is-sigurtà esterna nixtieq ngħid fuq id-difiża u l-politika barranija illi l il brexit normalment mhux suppost li kollu konsekwenzi fuq il-kooperazzjoni bilaterali illi ħafna minn pajjiżi tagħkom għandhom mar-Renju Unit. U lanqas biss suppost ikun hemm konsekwenzi fuq dak li nagħmlu flimkien fin-NATO. Ġifieri għal dawk li huma negozjati din hija l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u inizjattivi ġodda li se nieħdu fil-qasam tad-difiża u r-Renju Unit jekk hekk jixtieq u għalhekk aħna se nħorġu proposta u konfermajna l-proposta ta' ftuħ eh, ta' eh, mejda ta' negozjati fuq dan is-suġġett li tagħmel referenza ċara s-sigurtà esterna u d-difiża aħna għandna bżonn illi konna tests, dokumenti fuq dan is-suġġett biex hekk indaħluhom dawn it-tests legali fil-kooperazzjoni amministrattiva u politika. Naħseb pereżempju fuq l-Aġenzija tad-Difiża l-attakki ċibernetiċi, l-kooperazzjoni tas servizzi tal-intelligence, kif ukoll il-possibilità għall britanniċi illi jipparteċipaw jekk jixtiequ f'operazzjonijiet esterni lill-Unjoni Ewropea militari u ċivili. U qed naħseb ukoll għall kooperazzjoni politika Eh, ma' eh, ovvjament pajjiż li jibqa' membru tal-Kunsill tas Sigurtà tal-Ġnus Magħquda dawn huma test, dokumenti legali aħna lest indiskutu magħhom aħna miftuħin se nibqgħu disponibbli għal dawn in-negozjati biex intejbu l ġestjoni komuni tal-isfidi tal-komunità. Aħna wkoll lest indiskutu għall bqija. Sinjura Terry Rankert kelmet fuq l-Erasmus, ovvjament Aħna għandna bżonn nkomplu nikkooperaw eh, fl-universitajiet, ir-riċerka, il-parteċipazzjoni tal-Britanċi jekk jixtiequ għal programm Ewropew se jkollna mejda ta' negozjati fuq il-programmi kollha Ewropej u l-programmi kollha anki l-Erasmus imma jkun qafas legali u finanzjarju differenti minn dak tal-lum. Danuta ħebnet kelmet ukoll fuq il-kwistjoni tas servizzi finanzjarji. U din ir-relazzjoni għandna bżonn ikollna mar-Renju Unit. Apparti dak li hu miktub fil-abbozz ta' mandat u kif aħna nagħmlu f'temiet ma' pajjiżi terzi, mhux se jkun hemm negozjati strikto sensu fuq is-servizzi finanzjarji imma mill-banda l-oħra għandna bżonn insibu relazzjonijiet mar-Renju Unit minħabba l-importanza ta' Londra u ta' City of London li nafsow u għalhekk se nużaw kif għamet referenza danuta ħebna għal kaxxa ta' lodda ta' ekwivalenzi kif aħna nagħmlu għal protezzjoni tad data adequacy decisions ngħidulhom bl-Ingliż jgħid il-kellim u għalhekk aħna se niċċekkjaw il-koerenza meta jkun possibbli aħna nagħtu l-ekwivalenza skont is-settur tal-industrija finanzjarja hekk għamilna mal-Kanada u hekk qed nagħmlu mal-Istati Uniti, mal-Ġappun u l-affarijiet qed joperaw sew qed jaħdmu sew ma nafx għaliex mhux se jkun il-każ imbagħad allura mar-Renju Unit u tajjeb li ngħidu f'din is-sessjoni għal dawk li huma responsabbli fir-Renju Unit ma jkollhomx illużjoni fuq dan is-suġġett mhux se jkun hemm ekwivalenza ġenerali u globali fuq is servizzi finanzjarji mhux jew permanenti laqas ma se jkun hemm konġestjoni ta' ekwivalenzi finanzjarji mar-Renju Unit u għalhekk aħna se nżommu ġestjoni ta' dawn l-istrumenti u l-awtonomija ta' deċiżjoni tagħna. U nixtieq infakkar ukoll dan il-perjodu illi għandna raġunijiet addizzjonali biex inkomplu naġixxu skont il-xogħol tal-Viċi President Dombrovski għal suq tal-kapitali u l-konsolidazzjoni tal-Unjoni Bankarja. Issa niġi għas-sajt is-Sur Bellamy kif ukoll is-Sur Milan Mon u s-Sinjur Sur Pitos, is-Sinjura Xalda Mose, is-Sur eh, Lopez Aguilar tkellmu fuq din il-kwistjoni u jiena nafa sewa x'ina kelli l-unur il-privileġġ li nkun Eh, Ministru tas-sajt tal xi ftit snin f'pajjiżi ma nixtieq ngħid fuq dan is-suġġett li l-aċċess reċiproku tal-libra territorjali u tas-swieq aċċess reċiproku nerġa' nirrepetu tas-swieq ikun punt bilfors marbut mal-ftehim kummerċjali. Jibqa punt integrali u ta' trattament indaqs f'dawn in-negozjati, Sinjuri mela, dejjem rispettajna anki jekk id-dispeċina mill-lasla tar-Renju Unit li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Boris Johnson li aħna nirrispettawh qal illi meta jħallu l-Unjoni Ewropea mhux se jħallu l-Ewropa u aħna kuntenti ta' din ir-riżoluzzjoni. Il-kwistjoni hija u għalissa mistoqsija ma nix tweġiba għalija hija din sempliċi, proserja. serja ir-Renju Unit tħalli l-Unjoni Ewropea tħalli s-suq waħdini u l-Unjoni Doganali tixtieq eh, eh, titlaq u timbiet minn modell ekonomiku soċjali Ewropew, modell illi jafuħ sowa x'aħna bnejnieh mal-Renju Unit. U għalhekk din hija l-kwistjoni u aħna nistennew eh, tweġiba min li ma distanza tixtieq timbjat ir-Renju Unit mill-modell regolamentari ekonomiku soċjali tagħna. U għalhekk hemm bżonn li ngħid ċaru tont u b'mod kajman ħafna ir-Renju Unit se jiffissa l-livell ta' ambizzjoni ta' relazzjonijiet futuri f'dan il-qasam u se jagħżel il-livell ta' koerenza regolamentarja illi se jiddetermina mbagħad l-ambizzjoni u jażel il-livell ta' kompetitività regolamentarja. U jiena nirrakkomanda illi tweġiba għal din il-mistoqsija min-naħa tagħna tkun waħda wara riflessjoni tajba skont l-iskadenza li għandna u għandi trest riflessjonijiet mal malajr biex nagħlaq sinjuri jiena dejjem għadt il-verità li l-kum hekk se nkompli nagħmel. Il-Brexit ma tistax tkun business as usual. Hemm eh, bidliet fl-qosma kollha jistgħu jkunu kbar, temporani, xi wħud definittivi Il-Brexit ifisser li servizzi finanzjarji eh, Britanniċi m'għandhomx iktar passaport finanzjarju, m'għandhomx iktar reċiproċità u l-Brexit għandu konsekwenza illi s-sinjuri deputati għana nimponu l-ewwel ta' jannar kontrolli fuq il-prodotti kollha li se jitlu fis-suq waħdini bħalma nagħmlu għal pajjiżi terzi kollha madwar id-dinja u nagħtu l-protezzjoni lill konsumaturi lill baġit Ewropew u lill intrapriżi tagħna u għalhekk ma se jkun business as usual. Imma se nipprovaw nilimitaw il-konsekwenzi u nsibu ftejim tajjeb tieni riflessjoni minna naħa tiegħi. Aħna għandna bżonn li nirrispettaw u ma jirrispettaw il ftejim ta' irtirar. Mhix xi ħaġa banali issa ġi ratifikat u mill-House of Commons u minnkom u għalhekk hemm bżonn jiġi implementat u jiena quddiem il-Kunsill u qudiemkom se nitkellem fuq il-tlestija ta' din is-sena fuq l-implementazzjoni tal-protokoll tal-Irlanda illi garantixxi eh, slim u paċi fraġli. Din il-negozjati, dawn il-negozjati se jkunu diffiċli ħafna, sinjuri deputati, u l-ek rakkomandazzjoni tiegħi hija nibqgħu lesti għal kull ipotesi, anki li forsi ma naslux għal ftehim Basiku qabel il-31 ta' Diċembru aħna l lesti illi konna negozjati dejjem b'rispett, b'kalma, mingħajr aggressjoni ta' xejn, dejjem senżom, eh, il-perspettiva fid diffikultajat ta' kuljum fissimkom ftejjim ftehim ambizzjuż ma' pajjiż kbir, allejat, ħbib tagħna ġar tagħna u biex hekk niddefendi l-interessi tal-Unjoni Ewropea taċ ċittadini tal-intrapriżi tagħna, niddefendu l-integrità tas-suq waħdini u intern illi qatt ma kienu qatt mu se jkun xi ħaġa nistgħu negozjaw fuqha. Sinjuri, deputati, President, il-Parlament jista' jkun żgurat il negozjatur eh, tagħkom dejjem lest li jaħdem magħkom u li jismakom u niġi hawnhekk dimkom dejjem disponibbli kif għattilkom dawn l-aħħar tliet snin kif għattu koll il-gi eh, Verhofstadt u mm, il-Sur McAllister fil-prezenza tal-presidenti kollha tal-gruppi jiena se nkompli nkun disponibbli totalment biex naħdem mal parlament Ewropew bil u grazzi tal-fiduċja tagħkom, grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Und das Wort hat nun zum Abschluss der Rat. Grazie ħafna. Issa għal-kfisem il-Konsil l-Onorevoli Brinjak. President, grazzi, nati merħba wkoll lill membri tal-Parlamentari Ewropew bil-vot tagħkom fuq ir-riżoluzzjoni imma dak proposta negozjati għal sobja ġdida mar-Renju Unit ħajati input taħtieġa kbira fuq dil kwistjoni fuq dan mandat. Suppost għandna nibnu eh, relazzjoni tajba, b'saħħitha u strategu ġust. In-natura komprensiva ħafna tal-mandat propost u nnegozjati negozjati li ħajkun hemm fis-settur li ġejjin jitolbu għal iżjed diskussjoni fix-xhur u snin li ġejjin. Dil fażi ġdida m'għandix tnessina minn mill-ftehim li kien hemm li hemm miktub f'dak li għandu x'jaqsam mal-irtirat mal renju Unit mill-Unjoni Ewropea anka speċjalment id-dittijiet tal-id-dittijiet taċ ċittadini u relazzjonijiet futuri mar-Renju Unit. Imma irridu nkunu viġilanti u attenti mill-bidu sal-aħħar u salvagwardi b'soħħiti u governanza robusta li jipproteġu il-suq uniku Ewropew. Allura ninserħu għall kooperazzjoni tagħkom f'dan id-dawli. Grazzi ħafna għall attenzjoni Vielen Dank, Frau Ministerin. Die Grazie, Signora Ministru. Mela nissonal u dan id-dibattitu. U nidġu issa u r-riżoluzzjoni ovvjament eh, nifutaw għadija għada. Issa nixtieq ħabbar li wara li spiċċajna dan il-punt fuq l-aġenda il-grupp SD għandha qatt ta' avvizi dwar tibdil ta' tibdil ta' membri tal kumitati u ti ovvjament ħatkun aċċessibbli fil-minuti iktar tard. Issa ngħaddu għad dibattitu li jmiss il-konklużjoni tal-ftehim ta' kumment ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam. Dan huwa dibattitu konġunt. Il-kollega li għandna Burġwa ħajkun l-ewwel kelliem. Grazzi, Sur Burġwa l-erba' minuti. Grazzi, Aziz President onorevoli kollegi, aziz kummissarju, għada kollegi ħajivvotaw fuq dan l-FTA bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam u ftehim dwar protezzjoni tal investimenti u dan huwa l-ewwel FTA State of the Art li fuqu dan il-Parlament li għadu frisk elett qed jagħti l-konsens tiegħu. Opportunità unika din għal dal-Parlament Ewropew biex jisħaq l-ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea biex issir attur ġeopolitiku u ġekatur, mhux bħala imperu li timponi regoli imma bħala seta globali tiddefendi l-multilateralizmu, tirreżisti eh, u eh, toħroġ id-ida għall-imsieħba tagħha mad-dinja hija l-Unjoni Ewropea li tippromovi kummerċ bbażat fuq ir-regoli u turi permezz tal-eżempju illi dan illi il-kummerċ jagħti eh, relazzjonijiet bejn ċittadini globali u jipproteġi wkoll drittijiet tal-bniedem u protezzjoni tal-ambjent, kwistjoni kull ta' kredibilità irridu nuru l-Vjetnam u e- e- l-imsiebba futuri tagħna fil-kummerċ illi l-Unjoni Ewropea hija e, partner li tirrispetta l-impenji tagħha li lesta wkoll tiffirma u tikkonkludi FTAs. Kollegi, tmien snin wara li bdejna n negozjati mal-Vjetnam dan il-Parlament ingħata l-opportunità biex jiddibatti l-iktar eh, FTA komplikat bejn l-Unjoni Ewropea u il-pajjiż tal-Vjetnam. E per se dan id-dil dal-ftehim mal-Vjetnam qed ipoġġi bejn standards ġodda l ingaġġ tal-Unjoni Ewropea ma' ekonomiji emerġenti. Jekk nagħtu ħarsa lejn dan l-FTA huwa ta' importanza assoluta li l-ewwel nisħu fuq il-valur ekonomiku li ħajjati xpronata għall prosperità kemm għall-Unjoni Ewropea u għall vjetnam Jirrappreżenta opportunità enormi għall-esportaturi Ewropej u investituri. Jelimina 99% tat-tariffi fi żmien seba' snin u dan se jirriżulta f'esportazzjoni iktar fiż-żewġ direzzjonijiet. Dan huwa riżultat ċar fexiren ta' eluf ta' u ta' eluf ta' impjiegi u li jkunu impjiegi li jħallsu aħjar. Dan il-ftehim ukoll ħajnaqqas u jaqta ostakli non kummerċjali u ħajkolna iżjed aċċess lejn is-swieq taż-żewġ naħat li jinkludu wkoll l-SMEs. Eżis kollegi il-Vietnam għandha ekonomija vibranti ta' iżjed minn design miljun konsumaturi li ġejjin mill-klassi medja wkoll u forza tax-xogħol li hija dinamika. Il-Vjetnam kien l-ewwel fid-dinja anke qabel Kanada li jaċċettaw il-prinċipju ta' sistema ICS moderna, proposta ta' ICS moderna illi fil-parti kbira tagħha ġiet infasla minn dan il-Parlament propju e, permezz ta' wkoll ta' imħalfin ukoll indipendenti, id-dritt ta' regolamentar u faċilità, aċċess faċilitat għall qorti tal-SMEs. Dan il-ftehim qed jagħtina opportunitajiet ġodda eh, għall kumpaniji anke għall-SMEs. Eżis kollek, il-Vjetnam hija il-permess kif aħna nitlu fir-reġjun kollu li tinsab fih. Din hija era ġdida għal ftehimiet mir reġjun għal reġjun u dan għandu ikun lantana nuqqas ta' ftehimiet huma strumenti wkoll anzi dawn l-istrumenti għandhom ikunu l mezz kif aħna nippromovu l-valuri tagħna. Il-Vjetnam tirrispetta l-impenji tagħna għanna rispettu kol lej u konformita ma, ma, regoli, ma zewċ regoli tal-IMO, tal-ILO kif ukoll eh, rispett sħiħ lejn il-ftehim ta' Pariġi dwar il-klima. Eżis kollegi l-ħolqien ta' prosperità permezz ta' kummerċ ħieles u ġust qed nieħdu r-responsabilità biex impoġġu standards mad-dinja kollha u li nieħdu tmexxija f'kummerċ bbażat fuq ir-regoli fi żminijiet ta' tensjonijiet kummerċjali, fi żminijiet ta' awmin ta' protezzjonaliżmu u nitolbu għal kunsens ta' din il-Kamra biex bekk in-nies fl-Unjoni Ewropea u n-nies tal-Vjetnam ikunu jistgħu igawdu minn iżjed rispett reċiproku, rispett reċiproku rispett reċiproku eh, lejn xulxin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissarju Hogan nixtieq nagħti merħba lill-Kummissarju. Għandek il-kelma Kummissarju, Sinjora President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew, dan l-FTA ta' protezzjoni mal-Vjetnam huwa wieħed mill-iktar ambizjuż li għadda minna. Dal-ftehim jinforza iżjed rabtiet kummerċjali u ta' investimenti ma' bejn żewġ naħat biex insaħħu l kooperazzjoni fuq strumenti oħra, pereżempju fuq il-logging illegali jew pereżempju s-sajt illegali u dan iddaħħalna wkoll fi ftehimiet oħra bħal Singapore, il-Ġappun u l-Korea. Il-benefit ta' dan il-ftehim u l-aċċess ta' kważi 100 miljun ruħ u it-twaqqih ta' ostakli li bħalissa qed niffaċċjaw bħależempju fuq il-karozzi, spirti u mbejjed regoli sanitarji iktar armonizzati u nneħħu l-ostakli f'dak li għandu x'jaqsam ma' prodotti il-kumpaniji Ewropej ħajkollhom l-ewwel darba aċċess f'dan is-suq li joffri l-Vjetnam u għandek ukoll protezzjoni ta', ta prodotti li huma e, lokali bħal parmigian u mbejjed Il-ftehim ta' protezzjoni tal investimenti li jiġbaħ il-dawk ta' Singapore u Kanada jinkludi wkoll qafas ta' protezzjoni riformat li għandu x'jaqsam ma' id-disputi ta' investimenti imma il-ftehim tagħna jmorru lil lin minn dan investiment il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea qegħdin jafsu iżjed fuq punti oħra u approċċ ġdid.